Grazzi ħafna, Sinjuri. Issa nistgħu nimxu għall-adozzjoni tal-minuti u it-test adottat fis seduta fit-8 ta' Ottubru 2009. Dan id-dokument ġi ċirkulat għandkom xi kummenti u osservazzjonijiet li tixtiequ tagħmlu f'tal-mument mwet nara l-ħat li jixtieq jikkommenta lek il-minuti ġew adottati. Issa għandix informazzjoni għalikom il-membri Atenasios Paf.